darf sie bitten platz zu nehmen. Ekk joġobkom jek tistaw toqodu bil-qela ħan nibdew is-sessjoni tal-lum. Sessjoni li aġġornina 17 ta' Diċembru nerġgħu nkomplu biha. Signori,